Dear honored guests. Um, ospiti onorati, kollegi membri tal-Parlament, ħbib. Hemm ġranet illi jiena nħossni partikolarment kburi illi inpoġġi fis-siġġu tal-President tal-Parlament Ewropew. Illum hija waħda minn dawn il-ġranet. Illum qed nonoraw ir-rebbieħa tal-Premju Sakharov 2009 il-prezz, il-premju, skużawni, għal eh, libertà tal-ħsib. Huwa unur kbir il-niftakru il-konferenza tal-presidenti id-deċidiet tati il-prezz lil Oleg Olof, Sergej Kovarjev u Ludmilla Aleksejevja fisem il associazzjoni Memorial u dawk li jieġildu għal protezzjoni ta' drittijiet eh, umani fir-Russja u jiena gburi li din id-deċiżjoni applawzi. And I am proud. U jiena gburi li din id-deċiżjoni tihdet eh, unanimement. B'dan il-premju aħna membri tal-Parlament Ewropew nonoraw lil dawk li għadhom fostna jiet jiġildu għal drittijiet tal-bnidem u anki nonoraw dawk li tilfu l-ħajitom f'din, il-ġlida. Natalia Estemirova kella tkun fostna l-lum kif ukoll Anna Politkovskaja. Il-min għatilom għatirit jiġi qudiem il-ġustizzja. Ċabċib. Uh, ladies and gentlemen. Signori, aħna fl-Europa nafu eh, xinu għal-prezz tal-libertà eh, u anki dak tal-libertà tal-ħsib fis-16 ta' Deċembru. Eżattament 28 sena ilu kienem il-ħaddima tal-minjera tal-faham fil-Polonja għax kienu qed jiġġieldu għal solidarjetà li dan jfisser għad drittijiet bażiċi tal-bniedem, għad-dinjità. 28 e, e, sena ilu fis-16 ta' settembru ta' Deċembru e, fir-Rumanija kien hemm ġlieda fejn mitu iktar minn elf ruħ għax iġġildu għal-libertà tagħhom u dawn huma pajjiżi illi issa daħlu bħala membri tal-Unjoni Ewropea illum dawn il-pajjiżi huma flimkien manna. Aħna fil-Parlament Ewropew maħna qatt se ninsew il-passat. U għadmir tagħna li niproteġġu dawk il-valuri li huma daqshekk importanti għalina l-koll. Fl-Ewropa aħna uh, ingawdu id-drittijiet tal-bnidem u tal-libertà tal-ħsib imħabba uh, grazzi għal dawn is-sakrifiċċji kbar. Sinjuri. Huwa unur kbir għalija il nkun nista' nagħti dan il-premju Sakharov għal Assoċjazzjoni Memorial. Però nħossu kol djuq ta' qalb illi huwa neċessarju illi nagħti dan il-premju eh, fl-Ewropa lil ħbib tagħna fir-Russja il-jum attivisti ta' dritti tal-bnidem, il u 23 anniversarju tal- uh, ta' Sakharov stess, ta' Aleksej Sakharov. E, Ija ħaġa e, e, ta' dizappunt illi il-Russja għanda bżon ta' organizzazzjonijiet bħal Memorial. Sakharov stess kien fir-Russja ura il-waqa tal- tal-ħajt ta' Berlin. nittamaw li l-attivisti fil- Eh, Russja ikunu jistaw jaraw kolluma il-libertà u l-libertà li aħna għanna u gawdu fl-Europa u dawn li l-attivisti kollha għal eh, liberazzjoni tal-ħsib u tal-libertà tal-ħsib eh, fid-dinja kollha. Grazie. bo chcemy wciąż przypominać, Aħna membri tal-Parlament Ewropew natu dan il-premju kull sena għax iridu nfakru li kulħadd fid-dinja illi kulħadd għandu jkun liberu biex jeżerċita il-ħsieb il-libertà tal-ħsieb għax kif qal Sakarov il-libertà tal-ħsieb hija l-unika garanzija ta' ħarsin kontra l-infezzjoni tan-nies b'miti illi jistgħu mbagħad waslu għal dittatorjat aħrax u kattif għal daqstant il-Parlament Ewropew jixtieq jipproteġġi l-libertà tal-ħsieb anki barra mill-Ewropa. Illum aħna rappresentanti tal-27 stat membru natu dan il-premju Sakharov u nixtiequ nappoġġaw il-daw kollha illi fid-dinja kollha edin jiġġieldu għal valuri fondamentali. L-Unjoni Ewropea għanda missjoni kbira xtaqdi Aħna irridu niġildu għal-libertà tal-ħsieb u għal-libertà tal-kelma fid-dinja kollha. Aħna nistennew illi ir-Russja se tkun se tissieħeb magħna f'din il-ġlieda. Nixtieq nitlob li Sikorjov jitkellem. Yeah, Дамы и господа, позвольте мне от имени... Signori, e-, e permetti li fissem l-organizzazzjoni Memorial nirringrazzja il-Parlament Europeo tal-li ta' dan il-premju, premju Sakharov. Dan l-affarijiet dan il-premju mhux relatat biss mal-organizzazzjoni tagħna fl-opinjoni tagħna l-komunità kollha favur id-drittijiet fundamentali tal-bniedem għandha tingħata dan il-premju u saċċeta Russja li huma simpatetiċi għal ħarsien ta' drittijiet fundamentali għal erba' snin l-ewwel fil-Unjoni Sovjetika u mbagħad fir-Russja dawk li qabżu għad drittijiet tal-bniedem qabżu għal valuri Ewropej fundamentali. Eh, l-istorja dejjem kienet drammatika u mhux faċli u fis-snin reċenti eh, E, situazzjoni sarat vera traġika għax e, tlifna ħafna ħajjiet e, ta' dawk l-ikbar attivisti. Jena ninstab ċert li loti tal-premju Sakharov il-parlament ħaseb f'dawn n-nis li metu dan il-premju għanna natuħ lilom u nishti nsemmi l-Natalja Estimirova l-ewwel qabel kollox ġifiri membru kol tal-memorja li ġit maqt maqtula f'Ċeċnija. Nixtieq insemmi l-istmi tal-avukat Sur Markelov, ġurnalist eh, Kowska li eh, ġimaqtul f'Moskaw mbagħad Nikolaj Berenko eh, li ġimaqtul f'Sant Petersburgu mbagħad ħafna oħrajn. Sfortunatament din il-lista hija vera twila jekk joġobkom umu bil-wieqfa sabiex tonaraw il-memorja ta' dawn. Спасибо. Эти люди погибли за то, чтобы Россия стала по-настоящему. Grazzi, dawn mietu ħalli bekk Russja seta ssir pajjiż Ewropew ġenwin fejn il-ħajja politika hija msejsa fuq il-libertà ta' kull individwu u l-ħajja ta' kull individwu u ma mietu għall-Ewropa wkoll għax Ewropa mingħajr ir-Russja kompleta. Jiena nittama li tistgħu tifmu li jetan meta nitkellem dwar il-valuri Ewropej u l-kultura politika jiena ma tantx eh, naqbel ma determinoloġija f'kuntest ġeografiku mhux qed nitkellem fuq l-euroċentizmu. Il-kultura politika msejsa fuq il-libertà u drittijiet tal-individwi qed nitkellem dwar sistema universali ta' valuri hawnhekk. U eh, dawn l-affarijiet huma xirqa l-Ewropa, l-Afrika, ċina. Il-ġajja tal-lumja waħda simbolika u hemm ħafna rabtiet il-premju nnifsu, dan huwa otti l-ġurnata ta' meta dan jenata u dawk li qed jagħmlu il-premju dawk li qed jirċievu il-premju. Dawn l-affarijiet kollha huma speċjali Andrej Sakharov li miet eh, 20 sena ilu u kien eh, kampjun eh, kien champion ta' drittijiet fundamentali u u għamel żewġ proposti prinċipali u għabis jekk nelbu il-nuqas eh, ta' għaqda bekk nkunu nistgħu nagħtu l-amenità l-opportunità li tibqa' ħajja li tkun tista' tilqa' l-isfidi globali u naċċertaw li jkun hemm il-paċi dinija. U t-tieni proposta tiegħu kienet li l-appoġġ għall-isforzi tagħna biex nelbu in-noqas saqda fid-dinja, drittijiet tal-bniedem u l-ewwel u qabel kollox il-libertà intellettwali. L-Unjoni Ewropea tat dan il-premju meta Sakharov kien għadu ħaj. U Andrej Sakharov ħalom bid-laqda fl-umanità fi żminijiet riċenti e, Russja u l-Ewropa jisom kienu e, opposti għal xulxin f'Russja e, jitkellmu dwar l-ispiritualità speċjali tar Russja u tradizzjonijiet speċjali l-valuri speċjali mbagħad fil-bqija tal-Ewropa nisimgħu l-opinjonijiet li Russja jgħal eh, u għal-pajis differenti u li l-izvilup politiku għad determinat mill-istoria u hemm ċivilizzazzjonijiet speċifiċi u hemm sibijiet simili bħal dawn. Jiena sa ngħid dwar dawn il-kummenti. Ir-Russja bħal pajjiż kollha qed timxi ma' triq partikolari sabiex eh, tgħix ħajjita bażi tal-prinċipi ta' dejjat fundamentali. L-ebda nazzjon fid-dinja jorganizza l ħajja tiegħu skont idejat Eh, li kollha jittieħdu minn barra. Imma r rabta tar-Russja mal-Ewropa mux determinata dwar minn jieħu xiex xu minn fejn u eh, nistaw nsaqsu l-mistoqsija b'mod differenti. Russja taċ xi ħaġa li ċivilizzazzjoni pan-Ewropa ġifiri l-affarijiet li nistgħu narawhom illum il-ġurnata u nixtieq jiena nfakkarkom dwar il-kontribuzzjoni unika tar-Russja lejn il-progress soċjali politiku u ekonomiku. Ġifiri ir-rwol prinċipali li eh, eh, l-moviment Eh, tal-Unjoni Sovjetika favur eh, drittijiet fundamentali u r-Russja. Eh, Russja u koll u hemm min bdew jaħsbu eh, fuq il-ġittijiet fundamentali fl-1968 u dissidenti ġi ħolqu l-ewwel organizzazzjoni hemm il-grupp ta' Moskow Helsinki hemm Ludmilla Aleksejeva li qed tirrappreżenta dan il-grupp fi sebajnijiet fin nofsew u hemm organizzazzjoni li jiddikjaraw b'mod pubbliku li l-ħarsin ta' ġittijiet fundamentali dawn la affarijiet ma setax jibqgħu dekirazzjonijiet. Biss f'dak iż-żmien irnexxielna nimmodernizzaw l-opinjoni pubblika tad-dinja u il- politiċi tal-ponent ġew sforzati li eh, jitbedu mill prammatiżmu joħorġu bi viżjoni ta' l-anijiet u l-ħidmiet tal-politika internazzjonali bekk eh, ħallu u għatta kustjonijiet li ma ġewx solvuti 100% per eżempju d-dottrina tal-intervenzjoni umanitarja u bżon li din id-dottrina tiġi salvagwardjata fi termini legali u interistituzjonali Matur dan l-aħħar 30 sena kien hemm ammont konsiderevoli ta' progress li sar u li nkiseb imma għatem ħafna xogħol li jrid isir. Jiena xtaqt ngħid hawnhekk li ħadd ħadd ma jista' jinsa r-Russja juħalli l-Russja l barra mid-drittijiet tal-pajjiżi Ewropej. Russja f'da fil-ħar parti tal-20 seklu dan il-pajjiż ra żvilupp importanti ta' ħajja pubblika ġdida u il-ġeneralizzazzjoni globali ta' Sakharov eh, din l-idea ħadet il-kwalità ta' filosofija politika ġdida li dan huwa element importanti tal-iżvilupp tal-istorja traġika tal-Russja fl-20 seklu. Jekk eh, tini gwerra dinjija xbunat il-modernizzar tal-Europa tal-punent li dinsert il-konklużjoni loġika Mela, il-bżon tal-bini mill-ġdid dan ġi deċiż bl-esperjenza sa' sebin sena ta' dominazzjoni mir reġim tal-komunisti u eh, rajna li l-oċata ta' din kienet id-dittatorjat mm, ta' Stalin, żewġ elementi tal- fat li eh, ta' tqajjim ta' koxjenza fur Russja kienet l-koxjenza legali u l-iżvilupp ta' lan li eh, l-istanilizmu jeneleb fir Russja. L-ewwel test ippubblikat mill-organizzazzjoni tagħna kien ir-rapport fuq demonstrazzjoni tal-5 ta' Deċembru, ġifi il-manifestazzjoni tal-5 ta' Deċembru li il-rapport għal li fil-passat l-atti legali tal-autoritajiet waslu għal mot ta' ħafna ċittadini il-passat imdemmi wasal għal dan il-futur, dan il-prezenti, ġifiri din il-memorja eh, mill-komunità Russja u forsi mis-soċjetà ċivili tar-Russja kollha kemm Jiena nemmen li l-importanza li Sakharov tal-memorja fil-aħħar xhur ta' ħajtu, fl-aħħar snin ta' ħajtu huwa minħabba l-fatt li huwa fem l-aspetti speċifiċi fl-attività ta' memorja l-żewġ elementi bażiċi il-kuxjenza pubblika tar Russja din eh, xaret xi ħaġa sħiħa u jiena nemmen li issa fl-20 anniversarju tal-mowt ta' Sakharov il-membri tal-Parlament Ewropew la għażlu min se jirċievi l-premju ħassow eh, dan l-aspett speċifiku aħna niftakru rezoluzzjoni tal-Parlament Ewropew fuq il-kuxjenza Ewropea u t l Tot par rezoluzzjoni li ġiet wara fl f'Lulju li reġet għaqdet l ewropa dawn juru li l ewropa Magħquda issa tifhem is-sens u direzzjoni ta' xolna. Fissem memorji li jena nishtiq nirringrazzjakom għal dan ir-rikonoxximent. Sitwazzjoni politika assurda tal-lum eh, naraw li l-Parlament tagħna, ġifieri l-Parlament tal-pajjiż li bata l-iktar u li żjed żmien taħt stalinizmu u dittatorjiet eh, komunist Minn flok ma dan isos, eh, dan il-pajzi sosni rezoluzzjonijiet eh, meditament dikjerom bħala kontra Russja. U dawn l-affarijiet juri li anka l-lum istananizmu għal Russja eh, mux xi ħaġa fl-istorja jew episodju storiku fl-20 sena Slip il-ħra prinċipali ta' totalitarizmu ġifiri li eh, nis jistaw jenqatlu eh, u mumiex importanti dawn l-affarijiet ma ġewx eliminati minkejja l-opinjoni u l-interessi ta' ċittadini tal-pajjiżi il-waqfin ta' reġim ta' demokrazija eh, ta' imitazzjoni fir russja huwa marbut ma' dawn l-affarijiet l-istituzzjonijiet ta' demokrati huma imitati ħafna il-sistema ta' ħafna partiti, l-elezzjonijiet parlamentari li jkun hemm taqsim tal-setat, il-sistema indipendenti ġudizzjarji li jkun hemm xandir ukoll ta' television indipendenti imma din-imitazzjoni, ġifieri din tissejħa id-demokrazija soċjali eh, u kol taħt Stalin. Imma l-lum il-ġurnata memx ħtieġa li ikun hemm terror huwa biżejjed li jkun hemm stereotipi tal-kuxjenza pubblika li tinżamm ehm, mill-era ta' Stalin. Terrur huwa użat fejn huwa meħtieġ meta f'dawn l-aħħar xar snin fil-fatt iktar minn 3000 persuna fir Repubblika Ċeċena eh, dawn ebu ġew eh, inħatfu eh, maqtula ġifiri u laqsnafu dawn fejn indifnu dawn l-affarijiet l-ewwel kienu taħt il-prosekuturi pubbliċi u mbagħad waqgħu taħt il-ristrutturi tas-sigurtà soċjali u kemm ġew ikkastigati nies ftit biss tista' toddhom fuq idejk L-ewwel qabel kollox eh, kien eh, Natalia Estimire, il-ġurnalist, eh, Anna Politkovska, avukat, Sur Makel. Fejn huma fejn jinsabu dawn ġew maqtula qed naraw li l-vjolenza ssir fiċ-Ċina u fiċ ċina u qed li lim il-frontieri u Eh, dawn qed jaffettwaw il-pajjiżi l-oħra ġifiet naraw li hemm nies li huma lesti li jopponu iva r-ritorn lejn il-passat u dinja l-bażi tat-tama tagħna. Imma aħna nifmu li ħadd ma jista' jirtorna r-Russja lejn il-triq tal-libertà u demokrazija imma r-Russi, il-poplu, il-kostituzzjonijiet, is-soċjetà ċivili, dawn kollha importanti li nista' ngħid dwar is-sitwazzjoni f'pajjiżna mhix eh, sempliċi l- għanna ħafna allejati fis soċjetà tagħna kemm dawk li qed jiġġieldu favur id-drittijiet tal-bniedem u l-ġlieda kontra l-istallinizmu. Aħna x'nistgħu nistennew mill-politiċi Ewropej u mill-opinjoni pubblika tal-Ewropa. Is-Sur Sakarov, dan kellu l-istess iktar minn 20 sena qabel. Pajjiżi għandu bżonn ta' appoġġ u pressjoni. Ewropa maquda għandha opportunità sabiex eh, tagħti politika stretta ma ta' ħbiberija politika bbażat fuq il-pressjoni imma jiena nixtieq insemmi żewġ eżempji hawnhekk. L-ewwel wieħed ix-xogħol tal-Qorti Ewropea Drittijiet tal-Bniedem dwar l-ilmenti li jsiru miċ-ċittadini Russi il-fatt li hemm possibilità li wieħed imur l-Qorti Ewropea dan għandu jisforza l razzi russi li jaħdmu b'mod indipendenti, b'mod xira il-ħaġa prinċipali jali l-infurzar tas sentenzi tal-Qorti Ewropea dawn għandhom jineħħu l-kawżi li waslu għal ksur ta' drittijiet tal-bniedem fis snin riċenti iktar minn mit eh, sentenza għaddiet fi Strasburgu imma xejn għat jiġri l-Russja tħallas kumpens il-vitmi eh, jew eh, kumpens mill-Qorti Ewropea bħala ta' fuq l-impunità u r-Russja mhux qed tinvestiga l-reati u mhux qed tikkaskiga dawk li huma ħati. Imma il-ġenerali kollha msemmija ġifiri bisimhom fis-sentenzi ta' Strasburgu dawn mm, mana ta' ġustizja dawn anzi ħadu promozzjoni Meta aħna nsaqsu x'nistgħu nagħmlu iktar fi Strasburgu huma kull eh, jgħidu eh, x'nistgħu nagħmlu aħna. Eh, Mbagħad ma jgħidu xejn iktar. It-tieni eżempju għandu x'jaqsam ma' relazzjonijiet bejn ir-Russja u l-Unjoni Ewropea. Illum il-ġurnata dawn ir-relazzjonijiet huma hemmhekk minħabba l-fatt li l-Unjoni Ewropea tagħmel konsultazzjonijiet mar-Russja kull sitt xhur, darba kull sitt xhur L-uffiċjali, mhux l-ola uffiċjali jitkellmu għal ftit sigħat eh, u eh, jitkelmu dwar ċeċnija u mbagħad soqsijiet mill-Estonja, mill-Litwanja, mbagħad kulħadd ikompli jagħmel xogħlu eh, għal sitt xhur oħra. Ġifieri eh, kemm mbagħad l-NGOs jorganizzaw ġrajiet u jirrappreżentaw ir-rapporti mill-qatt mela ma dawk li ħarsu l-ġittijiet fundamentali jisassu l-nista Brussell, aħna x'nistgħu nagħmlu imma ma jirċievu l-ebda twiġġieba. Jiġifieri l-Ewropa l-Unjoni Ewropea xi trid tagħmel? It-tweġiba hija sempliċi, trid taħdem mar-Russja bl-istess mod kif tagħmel mal-pajjiżi l-oħra, ġifi pajjiż li ħaxi obbligi u pajjiż għandu li eh, jilqa dawn eh, l-affarijiet eh, u jaqdi responsabiltajiet. Rarament l-Europa eh, tagħti rekomandazzjonijiet fuq id-demokrazija u drittijiet fundamentali tal bnidem u l-Unjoni forsi xikultant laqas semmijom dan ma nafux għaliex dan huwa l-każ forsi ehm, l-Unjoni taħseb li dawn l-affarijiet huma għal xejn jew minħabba iż-żejt u l-gass. U importanti imma li l-Ewropa l-Unjoni ma tibqax l imma li terġa' tfakkar u tinsisti imma brispet li Russja taqdi l-obligi, ovvjament mem lebda garanzija, imma mem lebda tama li eh, dawn sejil u l-anijiet taħħom. Jena nixtieq ngħid li fallim li falliment li tiftakru l-affarijiet l-awtoritajiet Russi se jazbu li hemm xi Mm, ta' indulġenza hawnhekk. Jekk intkom taħku il kwestjoni sensittivi fuq mill agenda eh, se eh, t-kawza dannu kemm l russja kif ukoll l-Unjoni għax mbagħad l-impenn eh, jiġi dubitat l-impenn tal-Unjoni. Il-premju li jinti qed tagħtu llum huwa premju għal libertà tal-ħsieb u wieħed jista' jaħseb, wieħed kif ma jistax ikun liberu fil-ħsieb tiegħu. Min jista' jillimita l-ħsieb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 il-biża li sir parti mill-personalità u bekk il-biża eh, tagħmel il-persuna taħseb b'ċertu mod. In-nies mhux biss qed jibżaw qed jippruvaw eh, joħorġu barra billi eh, jużaw il-Big Brother kif smajna u rajna fil-ktib ta' George Orwell 1984 U mm, dawn l-affarijiet qed jiġu repetuti f'Ċeċnja u din il-biża tista' tinfirex ukoll fir-Russja. E, min jista' jaqbes imma jgħid se jeleb il-biża. Il-libertà tal-ħsieb biss u e, Is-sur Sakharov e, bil-libertà tal-ksib tiegħu u laqqas kien jibża u bekk u ħeles l-oħrajn mill biża Il-libertà tal ħsieb tina l-bazi tal-libertajiet l-oħra. Ġifiri dawn huwa vera adegwat li il-premju Sakharov qiegħed hemmhekk għall-libertà tal ħsieb u aħna vera kburin li qed nirċievu dan il-premju llum.